Minuti ġew adottati. Din huwa tarif li għandi x'ngħidilkom qabel il-xogħol tal-lum il-ħamis li għadda fil-konferenza tal-presidenti kien hemm deċiżjoni li ttieħdet sabiex jinżamm dibattitu fuq ir-rapport Andrejewska u fuq ir-rapport Trupel biex dan iseħħada fis-sitta ta' World of Senar dan fuq il-budget tal-2011 l-votazzjoni tresqet għal nar l-erba mbagħad. Dimis, għada ser ikonna wkoll id-dibattitu fuq il-laqa tal-klina tal-COP 16. F'Kankun il-komunità internazzjonali għamlet progress konsiderevoli. Kien hemm delegazzjoni mdaqsa mhux ħażin mill-Parlament Ewropew preżenti f'Kankun u l-kollegi qegħdin hawn fostna. Flimkien mal-Kummissarju Hedegard, aħna nistabilixxu sakemm aħna ħankunu sodisfatti jew le ir riżultati u rridu niddiskutu x'irridu nagħmlu qabel il-konferenza tal-Afrika t'isfel. Dak huwa t-tarif li kelli għalikom. aħna għazinna Guglielmo Perez sabiex jirċievi il-premju Saharov u sfortunatament ma jistax ikun magħna nhar l-erba. Jiena personalment appellajt il-President tal-Kuba, Castro, Raul, u nittamaw li Sinjura Ashton tiħu nota ta' diffikultajiet ta' din il-persuna li jiġi hawn nhar l-erba' fosna u tkun tista' tqajjem din il-kwistjoni fir-relazzjoni tal-ġejjin tal-Unjoni Ewropea mal-Kuba. Kiku kellu jitlaq fis-sijat li ġejjin kieku xorta jkun jista' jkun magħna nhar l-erba' u nettamaw li dan ikun jista' jkun il-każ. Bosta snin ilu fil-13 ta' Deċembru fil-fat fl-1981 liġi marzjali ġiet dikjarata fil-Polonja kien hemm eluf ta' attivisti li ġew arrestati u kważi mit persuna inqatlu għalhekk natu ġieħ lil dawk kollha li taw ħajjithom sabiex jisalvaw l-Ewropa mill-komunisti. Fir-rigward l-imġiba ta' Godfrey Bloom l-24 ta' novembru l-2010 minħabba li sur Bloom ma' tax apologija tal-klim li għalfa hawnhekk fl-awla għażilt skont regola disa tar-regoli tal-proċedura li niblukkalu seba'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 l-10 atti taħt il-proċedura leġislativa ordinarja ser jiġu firmati skont l-artiklu 74 tal-regoli ta' proċedura minn l-istess u l-President tal-Kunsil nar l-erba. Il-titli tal-atti ħeġu publikati fil-minuti ta' din is-seduta. Signora Pascal Gruni għarfitni tal-deċiżjoni tagħha li tirreżenja mill-Parlament Ewropew wara l-elezzjoni tagħha għall-Assembleja Nazzjonali Franċiża. Il-Parlament jieħu nota ta' deċiżjoni tagħha u skont l-artiklu 7 paragrafu 2 fuq l-att tal-relazzjonijiet tal-membri lill parlament Ewropew mill-suffraġġ universali u skont l-artiklu 4 paragrafu 1 u 4 tar-regoli stqar il-post battal mill-24 ta' Deċembru 2010. Il-grupp tal-Alde informani li Johannes Cornelis Van Balen ġi maħtur l-delegazzjoni interparlamentari mal-relazzjoni tal-Afganistan flok is-sur Karl Haglund. Hemm xi kummenti li tixtiequ tagħmlu jew oġġezzjonijiet le mela din il-ħatra ġiet irratifikata. Issa bidliet lil fl-agenda, naddu għall-agenda, Sinjuri, l-aħħar bozz ta' agenda ġie adottat mill-konferenza ta' presidenti nhar id-9 ta' Deċembru skont regola 137 u l-aħħar bozz ta' agenda ġiet imqasma. Mem lebda tibdila fl-agenda ta' nhar it u 3 tlieta iżda l-erba, il-grupp tal-PPE u l-Demokratiċi Kristjani talab biex il-rapport tas Sur Sajer fuq il-kontroll mill-Istati membri dwar l-eżerċizzju tal-Kummissjoni fuq is-seta seta biex jiġi inkluż fl-aġenda. Nixtieq ngħaddi l-kelma lis sur Sajer biex jgħaddi din il-mozzjoni, din it-talba. Yes, uh, President, as you right. Iva, President, palmat il-grupp tagħna jitlob biex npoġġu fuq l agenda il regolament tal-latti tal-implementazzjoni. Ikkem xejn stramba x'mix hija talba tal-grupp tagħna biss iżda ħafna gruppi differenti li appoġġaw din l-idea anki fir rigward